Protokół i teksty przyjęte z posiedzenia w dniu 21 października 2010. Il-minuti mill-laqa tal-laqa tal-21 huma disponibbli għaw xej għal dawn il-minuti ma jidherx li dan huwa l-każ għal daqstant il-minuti jistgħu jiġu adottati. Għandi xi aħbarijiet ngħaddilkom, sinjuri. Hemm problema b'interpretazzjoni. Now is okay. I was asking about, uh, about the minutes. Konta nistaqsikom fuq il-minuti tal-21 ta' Ottubru. Għaw xi kommenti? Mawx kommenti. Minuti għalhekk huma adottati. Għandi numru ta' ħbarijiet xin xnaddilkom qabel nibdew il-laqatana. Fis-6 ta' Novembru Oleg Kashin ġej imsawat u dan l-attak għanna nikkundannawh. napprezzaw reazzjoni fuqta tal-autoritajiet russi u l-intervent tal-President Medvedev sabiex dawk eh, ħatja eh, jinqabdu fil-21 ta' ottubru għal ewwel darba f'sentejn kien hemm protesta mill-oppożizzjoni fil-pjazza prinċipali ta' Mosca u naħsbu li dan huwa sinjal pożittiv u li l-appelli li konnet namlu għal aktar demokrazija fil-ħajja pubblika russa qed iħallu il-frott. Tiret aħbar għaxar ilu f'Bagdad kien hemm attakk fuq il-Kristjani li kienu inġabru fil-Knisja tagħhom, kien hemm imwiet u anka persuni midruba għal darboħra nappella sabiex kulħadd jirrispetta l-libertà għal pratika ta' reliġjon ukoll sabiex ma nirrikorrux għal violenza. Raba ħbar fl-10 ta' Diċembru se jkun hemm ċerimonja sabiex jingħata l-Premju Nobel fi Stokkolma. L-awtoritajiet Ċiniżi qed jippruvaw joħol oppressjoni fil-stati membri sabiex ma jipparteċipawx fiċ ċerimonja Il-parlament jixtieq jara drittijiet tal bnidem jiġu rispettati mad-dinja kollha, inkluż fiċ-Ċina. Waqt din iċ-ċerimonja, il-kap ta' delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea fin norveġġja ħajkun qed jirrappreżenta lill-Unjoni u l-istituzzjonijiet tagħha Point of order issa. Assor Berlinger, jikjoġbu. Point of order. Nik Nei giorni scorsi calam... fil li ġara li għaddew kien ehm, disastru naturali fil-Veneto fl-Italja provinċi ta' Vicenza, Padova u Verona kien hemm marar ta' eh, livell katastrofiku illi kkawżaw ħsara l-500.000 persuna u mijiet eluf ta' euro f'danni. Dan poġġa f'diffikultà kbira l-SMEs u s-settur produttiv fir-reġun. Napella l-kollegi l-istituzzjonijiet Ewropej sabiex fil-limiti ta' regoli li nsibu fil-fond tal-fondi strutturali namlu da kullu li nistaw sabiex napoġġaw li l-persuni mill-quta u li nsibu soluzzjonijiet sabiex nirrispondu għal katastrofi bħal din fuq punti ieħor minn pajjiżna l-Italja għandu raġuni oħra fejn il er, eh, ħsara li kienem f'Pompej u wkoll xtaqt eh, qajjem dal-punt hawnhekk kif tispeċina tkun qajjem dal-punt imma bżonn li l-Ewropa ta' tikkassa dawn l-affarijiet ukoll grazzi sur President. Grazzi ħafna għal kummenti tiegħek. nitolbok sabiex qajjem dan il-punt fil-diskorsi ta' minuta